Mela, nsellimkom sinjuri, naġġaw nkomplu bis-seduta tagħna l-kummenti li huma eh, fuq l agenda tagħna il-minuti ġat qasmu, għandkom xi kommenti fuq da, jekk mandkom xie kommenti la fuq minuti u aġenda, nadotta kollox adottat u għadda. Skont l-aġenda tagħna llum għandna debattitu fuq il-ksur ta'